li ivvotali u irrifjutaw dawk l-emendi. Grazzi. Grazzi, dibattitu samalu. Nivvotaw fit-tmin dan id-dibattitu li għas arja tal-Kommissjoni dwar negozjati li huma dejjin dwar il- akta ta' kummerċ illegali. Da ma jfissirx issa m'hemmx proċedura ta' KHDI dan id-dibattitu. Għalek, però, jekk nissuġġerixxi li jekk iżommu mal-ħin lokat għalikom, u hemm xi ħin u mbagħad jibqa' jifdal xi ħin lejn l-aħħar ikun hemm jista' jkun hemm kaġġej qasira lejn l-aħħar. Xi ħadd jaġġezzjona? Tajjeb wisq. Mela fissem il-Komissjoni għal ħames minuti il komissarju Dluħt. Uh, Mr. President, uh, honorable members, and thank you for giving me once more the opportunity. Grazzi membri onorevoli, grazzi tal-li l-opportunità li nitkelmu dwar il-negozjati akta. Nishti infakkar il-kontest ta' dan il-negozjati l-akta um għa tejjim illi jgħatemmek biex iħares il-xol l-impjeg fuq is-suq tax-xogħol. Jekk int jekk aħna rridu nibqgħu ekonomija kompetittiva, aħna rridu nserħu fuq l-esklusività tal-marki. Aħna għandna kompetizzjoni kbira fuq is-suq dinji u għalhekk il-prodotti tagħna rridu jitħarsu fil-swieq ta' sportazzjoni u l-għanin tagħna. U dawn huma ta' kwistjonijiet ta' tħassib għal kulħadd mhux biss għal dak nixqsam xogħlijiet imma kif ukoll sikurtà tal-konsumatur u saħħa. Aħna rridu insaħħu l-inforzar tal-IPR li huma b'muqgħod raġonati u effettivi u ġusti u dawn huma marbuta ma' trips agreement dan huwa lan aħħari tagħna u nittama li kol naqblu dwaru. Marzu li għadda aħna jiena ġejt biex ngħidilkom x'inhuma l-idea ġenerali fuq eh, dil kwestjoni u nagħti l-impenti għaj li nagħmlu l-almu biex jinnexxinna b'din negozjati minn istituzzjonijiet kif qed taraw mill-lapot sa' test minn tal-negozjati li kellna f'Marzu li aħna samna magħkom il-Komissjoni żammet il-kelma tagħha u mod konsistenti żammet dawn il-prinċipji. Ħanfakkarhom l-ewwel net lan tal-akta u li nindirizzaw ksur fuq skala kbira tal-IPRs illi għandhom impatt komerċjali sinifikanti. Mhux qed nitkellmu dwar li li eh, nifokaw eh, nilimitaw il-persuni meta jkunu fuq laptop il kompjuter tagħhom jew li naqsu il-libertajiet ċivili u jekk hawn xi ħadd li għandu xi dubi nista' nisma' naħatakom bil-qalb kollha. It-tieni ħaġa l-aktar biss qed jitkellem dwar l inforzar tal-IPRs inesistenti, mhux se jidaħħal Eh, modifikazzjonijiet fuq leġizlazzjonijiet illi ma mhumiex qedem dwar il-proprjetà. U kemm ukoll kol fuq il-frontieri, ġifiri l-akta ħajjaraw li designers tal-moda, jew designers tal-karozzi, dawn huma nies illi ħajkunu mħarsa minn falsifikar tal-kreazzjonijiet tiegħu il-barra mill-Ewropa kol ħarsu l-akki Ewropew, inkluż l-armonizzazzjoni tal-inforzar tal-IPR, il-affas ta' telekom u l mux inqas il-leġizazzjoni applikabli tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħarsin tad-dejta u privatezza. Akta mux se jbiddel leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea billi provajt għal-mitti għal xinu l-valur miżjut unek it-tuġiba li l-leġazzjoni tagħna ħad tkun iktar waħda effettiva u jekk kien hemm pajjiżi ieħor jaddottawha jistgħu jgħinu novatturi tagħna. U naħna ċertaw li nakta mhux se txekkel il-mediċini ġeneriċi. Hemm leġiżlazzjoni li tgħid illi ma tistax tindaħal f'dan it-tip ta' kummerċ, dan it-tip ta' meġitini ġeneriċi. U kol ħatarbot eh, ma' trips u l-impenji li hemm hemmhekk kif ukoll il-kontrolli fil-frontieri muster jinkludu il-privattivi. U apparti jekk aħna ħankunu qegħdin nejnu u unam aġġornament il-Parlament fuq eh, sessjonijiet li jisiru fin negozjati u hekk ħajkompli jsir. U ovvjament aħna wkoll samna tekst, eh, apposta tekst mal-Parlament Ewropew ħanidilkom fuq fuq dwar il-riżultati ta' negozjati, ta' ramdu negozjali li saru bej 15-18 ta' wissu. Ma kienx hemm biżejjed flessibilità mill-partijiet biex nindirizzaw xi wħud mill-iktar punti delikati, però kien hemm xogħol estensiv li sar fuq ċertu eh, temi orizzontali, pal pereżempju dispożizzjonijiet ta' kooperazzjoni. Però sfortunatament fl-aħħar żewġ rounds għamlu aktar ċara li l-konsens inkluż il-partit kollha akta se jintlaħqu biss għabbażi ta' l-iktar dominatur komuni baxx minħabba prassi differenti li hemm f'dawn it-tip ta' prassi ġew akta. Fuq il-Digi Environment u Internet li huwa wieħed mill-iktar kapitli innovattivi għal akta morna lura, minna pass lura, għax il-partit ma setawx jaqbdlu fuq reġim ta' eżenzjoni għal eh, fornituri ta' servizzi tal-internet. U dan ukoll hemm kien hemm kapitlu ieħor fuq ta' dwana fejn kien ħafna partijiet kienu t-japponu fuq kontrolli fuq ċertu prodotti u ma kienux qed jerġixxu ma rridux jerġixxu għal dan it-traffikar tal-prodotti folos. folos. u it nitkellmu dwar li ma IPR sa jkunu tkunu koperti u il-bażi diversifikata ta' minu titolar ta' drittijiet. U ovvjament hemm ħafna persuni li huma li huma vitmi ta' pal per esempio bdiwa li huma vitmi ta' dan it-tip ta' falsifikar, però l-partners tagħna jgħidu li huma biss min għandu IPRs li għandhom jiddaħlu. Eh, fil, fil, li għandu propieta u minn għandu marki ġodda li għandhom jiġu protetti u għahna t-nopponu għadi. Aħna rridu nsolvu il- problemi li ġejjin fil-rounds li ġejjin u jiena nixtieq li nwaqaf dan l-abbuż li hemm fl-IPRs madwar id-dinja u il-kontribut essenzjali li għandha aktar lejn dan il-għan. U għalek jina għadni impenjat biex dan il-negozjati jitemmu b'suċess. Pero jekk fitmim dan il-proċess eh, ikolla eh, l-Unjoni Ewropea ikolla trattat illi musta jżid valur miżjut jew jipprova trattat jiprofa jgħid illi eh, l-IPRs għandhom ikunu ta' livell sekondarju mela irridu nerġaw nirrevedu s-situazzjoni tagħna. Grazzi. Dora arħiġu meton monadiko ġiro militon ekmerux politikon omadun. Grazzi. Għanna s-sarawnd ta' kellim mill-gruppi politiċi. Kaspar, jek joġbok let minuti. Kollegi, President, ħafna artikli, 178 miljun artikli, fl-Europa, ħafna minnom medicina falsa, hija sitwazzjoni verament ħażina. Immaġinanti li t-tifel tiegħek tagħtih mediċina ħażina li tkun falsa. Bek din hija kwistjoni li rridu nsolvuha. Dan huwa importanti ħafna l-konsumaturi tagħna u l-industriji fl-Ewropa li għandhom jiġu mħarsa minn prodotti li huma perikolużi. u wkoll noqogħdu attenti li dan ma jħassarx in-negozji fl-Ewropa. Naħseb illi L-akta dan il-ftehim kommerċjali dwar ġlieda kontra l-falsifikazzjoni huwa pass importanti ħafna. Imma il-ftehim waħdu miħux soluzzjoni. Imma għalmenu se jkun l-ewwel ftehim internazzjonali fejn il-pajjiżi qegħdin jippruvaw jiġġieldu kontra il-piraterija u nittama ħafna illi dan se jingħata appoġġ minn bosta pajjiżi. Aħna nilqgħu l-kooperazzjoni eċċellenti bejn il-Kommissjoni u l-Parlament Mimindu aħna dotajna il-rizoluzzjoni tagħna fil-rebbija Issa li għanna rapport tal kummissjoni jista' jkollna ideja dwar kif in-negozjati mexxin, nixtieq ngħid proset għas-suċċess li qed jirnexina niksbu. Illa li huwa diffiċli ħafna li wieħed isib eh, punti negattivi hawnhekk. Naħseb illi dak li għandu x'jaqsam mal-ksur tal-privattiva u l-kontrolli tal-frontiera forsi mhumiex daqshekk perfetti Hemm ukoll il-kwistjoni ta' dawk li jagħtu servizz tal-internet li hawnhekk mhux qegħdin insemmuha kif ukoll l-akki tal-komunità. Imma aħna meċin fil-direzzjoni tajba u nittamaw sit kommissjoni se tkompli t tippreżentana l-interessi tagħna. Bek hemm kwistjonijiet li rridu nikkonsidraw fosthom ukoll il-denominazzjonijiet ġeografiċi u kif diġà semmejt il-privattiva. Ikollok ċerdu titti illi forsi mhumiex daqshekk protetti daqs pereżempju Coca-Cola u Kellogg's imma jridu jkunu protetti bl-istess mod. It-trasparenza mingħajr dubju huwa vantaġġ tajjeb ħafna li se jkun tajjeb ħafna għal ftehim. U nittamaw illi dan il-ftehim se jiġi implementat kemm jista' jkun malaj inħares il-qudiem lejn l-iżviluppi fin-negozjati wara l-negozjati tal-grupp tagħna, aħna se nħarsu lejn it-test kemm jista' jkun mill-viċin naraw x'inhi l-pożizzjoni tagħna qabel ma jkun hemm ratifikazzjoni. Nawguralkom l-aħjar. Grazzi. Fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi, Arif. President, il-Kummissjoni, kollegi, Qegħdin tajdu affarijiet li lijiet iserħu li rasi, ma xorta waħda naħseb li hemm tħassib li għandhom ħafna deputati f'din il-Kamra li dawn mhux qegħdin jiġu trattati. F'Marzu jiena tlab li jkun hemm riżoluzzjoni, kien hemm il-maġġoranza li votaw u it-test jgħat jiġi negozjat, għandna dibattiti li jgħidu li rridu nirrispettaw l-akki u nitkellmu wkoll rridu nirrispettaw il-ħelsien ta' ċittadini tagħna u tkellimna wkoll dwar l-indikaturi ġeografiċi. Għandna prioritajiet li nixtieq nerġa' nsemmihom hawnhekk biex il-pożizzjoni tagħna fil-Ġappun minn hawn u ftit ġimgħat oħra tkompli saħħet dibattitu tagħna f'dan il-Parlament. Kelliema qalu li aħna bħala parlamentari nitkellmu f'isem iċ-ċittadini tagħna. Il-Kummissjoni qed tirriskja Illi tkun f'kontradizzjoni ma' din l-istituzzjoni. Bekk ħudu nota tal-fatt li aħna msieħba f'dan id-dibattitu u maħniex hawnhekk biex niġġieldu, aħna rridu sobija li naħdmu flimkien u naqblu. Inkella servizzi tagħkom se joqogħdu jaħdmu fil-segretezza. Irċevejna l-aħħar verżjoni tal-akta imma eventwalment wara dik wara li rajnieh ma stajniex nibatu messaġġi. Imma aħna rridu infemu dan l-nies li ċittadini tagħna biex huma ikunu jafu uh, b'kollox irid ikollna trasparenza f'dan id-dibattitu biex anka nuru li aħna nafdaw lil xuxin u mhux din naħbu l-affarijiet minn xuxin. Nixtieq infakkarkom x'inhu ma tħassib, x'inhu tħassib tiegħi, diġà semmejna l-aċċess għall-mediċina, qedtu li il-protezzjoni hija waħda mill-prijoritajiet tagħkom li nassiguraw li ma jkunx hemm ehm, tfixkil dak li hu l-moviment ħieles. Imma dan irid jisema fil-ftehim. Qegħdin niġġieldu kontra il-falsifikazzjoni ta' prodotti. Imma ma rridux imorru lil hinn mit-Trips Agreement. Punt ieħor importanti salvagwardji huwa diffiċli ħafna li jkollok bilanċ bejn id-drittijiet tal-utenti kif ukoll ir-right holders. Nixtieq insemmi anke xi dispożizzjoni fit trip agreements napprezza dak li qed intom dwar l-internet. U jiena nemmen illi aktar mhux se ddajjef il-pożizzjoni tagħna kif jinsemmiha fid-direttiva. Punti oħra li jridu jisemmew veru L-ewwel ħaġa li jien għandi nagħmel għandi obbligu li nassigura li dan id-dibattitu u li kemm se jkun ikun hemm skambju ta' tarif biex iċ-ċittadini tagħna jkunu jafu u anka bekk nħarsulhom id-drittijiet fundamentali tagħhom. Rridu niddefendu dawn id-drittijiet meta jkollna negozjati. U bekk nirrispetta l-impenn tagħkom biex tippubblikaw il-dokumenti wara il-diskussjonijiet fil-laqa tal-Ġappun u anka wara xi pubbliku għandu dritt ikun jaf x'inhu jiġri u bekk kienet nitlob li jkun hemm din ir-riżoluzzjoni u jekk joġobkom qabel ma intom tiffirmaw l-akta ikkunsidraw dan. Grazzi. Rinaldi, fisem liberali. Grazzi kollegi, eżis eh, komissarju il-atturi romani fl-axar tal eh, spettakl kien jgħidu l-komedja speċċat. Forsi wasanna lejliet it-tmim, forsi pero għadu ma wasalx iż-żmien li natu applaus. Eh, Karel de Gocht farraġna l-lum dan id-dibattitu ma nafu li 74% tal-prodotti falsifikati ġejjin miċ-ċina li mhumiex parti mit-lakta, għal daqstant hemm bżonn nivalutaw mill-ġdid jekk eh, hemm bżonn naqilbu l-affarijiet ta' fuq u jekk kemm bżonn niffirmaw bidla radikali. Għatem problemi persistenti, eh, problemi mhumiex ħafna madhom serji fuq l-internet għadna ħafna, napprezzaw l-isforzi tal-Kommissjoni, maħna nkomplu nkunu attenti fuq l-aċċess għal mediċini nirrepeti dak li ġa intqal minn kollegi oħrajn impossibbli għaqda bejn medicina falsifikata fuq naħa u mediċina ġenerika fuq naħa l-oħra dan eh, sabiex ikun hemm prezzijiet kompetittivi għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-mistoqsija tiegħi hi jekk id-dikjerazzjoni ta' doħa fuq trips u saħħa pubblika se tkun inkluża għamelu fuq eh, livell ta' preambolu fit-test tal-akta. l net fuq l-indikazzjoni ġenografiċi nisabu f'sitwazzjoni kemm xejn paradossali għaliex tikketti reġistrati li jistgħu jiksru indikazzjoni ġeografiċi se jkollhom protezzjoni ola meta mqabla ma' indikazzjonijiet ġeografiċi anka hawnhekk trips qed jipproponi bażijiet aktar b'saħħithom u nistiednu għalhekk aktar attenzjoni u aktar inflessibilità. Grazzi. Εξονόματος των Πρασίνων, ο Albrecht al Grazzi, President. L-għanet. Nilqa biħġar il-fat illi f'deklarazzjoni 12 dwar l-akta din tingħata l-maġġoranza fil-Parlament din l-istituzzjoni ta' r-riżoluzzjoni ta' Marzu apparti minn dan id-dikjerazzjoni bil-miktub issa mi punt ieħor importanti ħafna ma nixtiequx li l-implementazzjoni issir b'mod frammentat maqsum f'biċċiet dan jirrikjedi Dan jippermetti leġittimità li l-istat jintervjeni fil-ħajja privata tan-nies. Il-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali u Trattat ta' Lisbona jgħidu illi kartels privati jorganizzaw l-affarijiet skont l-interessi fin negozju tagħhom imma il-negozjati din isiru b'mod li huwa straordinarju. Il-ftajim però mhux dejjem huwa ċar. Naħseb li dan jista' ifixkel leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar. Jidher illi il-Parlament Ewropew jekk se jkollu maġġoranza hawnhekk Dan kien ċar ħafna fil-karta bil-miktub. Fissem il-konservativi kamal, grazzi ħafna. Nishtiq nibda billi insemmi tlet punti. L-għanet dwar l-IPR, it-tinanet li mux se jkun hemm ksur tal-leġislazzjoni u telet net il-trasparenza li din naraw Minna tal l-Kommissjoni, rridu kol nifmu differenza bejn id-dinja digitali u dik id-dinja fejn um, prodotti li jiġu manufatturati bi prezzijiet verament baxxi ħafna minn dawn l-industrija li din jilmentaw dwar jilmentaw dwar id-dinja diġitali jridu jifmu li huma jridu jħarsu lejn modelli noqġoda tan-negozju. Ma jistgħux joqogħdu jserħu rashom l-aktar industriji bħal dik tal-fotografija. Għandek id-dinja ta' l-atomija fejn inti timmanifattura l-prodotti u rridu nassiguraw illi l-Unjoni Ewropea forsi mhijiex kompetittiva f'dak li huma labor costs għanna kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li huma kompetittivi dwar ir-riċerka. U naħseb li huwa diffiċli għal dawn il-kumpanji li jinvestu biljuni fi prodotti ġodda u dizinji ġodda u jaraw dawk il-prodotti li minħabba li hemm prodotti folots x'imkien ieħor il-prezzijiet tagħhom jaqawlom. Aħna rridu mmexxu d-dinja f'dan il-qasam F'dak li ju smartphones, per eżempju, rridu noqdu attenti il l-miljuni u l-biljuni li huma investiti f'dawn il-prodotti ma jintilfux. Bek nil l-dikjerazzjoni tal komissjoni imma rridu nifmu il- differenza bejn id-dinja digitali u d-dinja tal-atomija. Aristaras u Kirjo Scholz ja djomis lebta. Grazzi ħafna Scholz. President, Komissarju, Sinjuri, li inħarsu l-kumpaniji huwa importanti ħafna l-aktar għal dawk l-intraprizi li huma żaru medji. Ma l-mistoqsija tiegħi hi jekk il-piraterija tal-prodotti tistax tiġi miġġildaw u mnaqsa. Um L-aktar minħabba li forsi grupp żgħir ta' pajjiżi jaqblu f'dwar dan il-ftehim dawn huma negozjati li jiena personalment naħseb li seħħew fi framework li mhuwiex l-ideali. Waqqafas ġenerali. U l-konklużjoni ta'kom kummissjoni infatti mexxin f'din id-direzzjoni. Bażikament, Kummissjoni trid tipprovdi qafas għal dawn il-kumpaniji rridu nassiguraw illi l-utent aħari jiġi mħares, ġifri li liġi tiġi applikata anke dawk il-prodotti li mhumiex ta' natura kummerċali. Pal pereżempju il-bagalji ta' minisifer tal-passiġġiera. Rridu nassiguraw li jkollna leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea illi tikkonċerna wkoll prodotti li huma importati u anke programmi dwar dawk il-prodotti li jistgħu jiġu konfiskati u mormija. Dan huwa ftehim illi se jiġi estiż għal software kumpaniji kbar bħal Microsoft se jkunu jistaw jużaw mezzi legali biex isaħħu l-kompetizzjoni tagħhom. l kupja se jista' jispiċċa fil-qorti manka l-użu ta' teknoloġiji mhux suppost. Edna li progressar. U l-Stati Uniti wkoll provaw isolvu l-problema dwar il-fornituri tal-internet tagħhom imma mħafna ħafna xagħti li tisir. Data professionali jista' tista' tiġi motija. Anka informazzjoni dwar persuni individwali din tista' tingħata imma data protection kif aħna nifmuwa mhijiex bl-istess mod kif issir fl-Istati Uniti. Dan il-ftejjim m'għandux jidħol fil-fema tiegħi fil leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, għandu jħares in-negozji żgħar u l-utenti tal-internet ukoll għandhom jaraw id-drittijiet tagħhom imħarsa. Grazzi. Speroni issa minuta u nofs. President, Komissarju, grazzi għal dan id-dibattitu għal kemm ikolli l-ilmel li diffiċli tkellem fuq xi ħaġa mingħajr ma jkollok id-dokumenti qudiemek għaliex fuq l-internet m'hemm servizzi tal-Parlament msemmija ma qalu xejn. Ma nafx għalfejn il-Kummissjoni mhux qed it-test skolla. Bil-forsa li qed nitkellmu f'termini ġenerali biss, ikon ikun utli nitrattaw dan il-punt, punt illi insibbuh fil-loqsma kollha fuq livell Ewropej ta' pozizjoni tal-intraprizi, tal-prodotti tagħna anke tal-ħaddiema tagħna anke jekk jeżistu reżistenzi bħal pereżempju regolamentazzjoni fuq eh, il-ditta u anke fuq il-prodott rridu nipproteġu il-ħaddiema tagħna għaliex qed naraw illi għanna kompetizzjoni mhux leali, kompetizzjoni illi bbażata fuq l-isfruttament tal-ħaddiema u f'dan il-każ anka fuq il-falsifikazzjoni. Għal daqsent hemm bżonn niġġieldu kontra din it-tip ta' kompetizzjoni inaċċettabbli sabiex fl-aħħar mill-aħħar nipproteġu l dawk illi fl-Ewropa jipproduċu dawk li fl-Ewropa jaħdmu u grazzi għall-impenn u l-intelligenza u l-partiċipazzjoni tagħhom jirnexxilhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-kontinent tagħna. Grazzi. Τέλος, εξερενόμενος των μη γραμμένων, η κυρία Βέρτμαν για 1,5 λεπτό. Ανώνα, τέστ, Βέρτμαν. Grazzi ħafna, kollegi. L-akta kif pjanata għandha tmexxi l qudiem kooperazzjoni internazzjonali u tkun konformi wkoll ma' leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tal-proprjetà, anka proprjetà interna, interna intellettwali u bekk hija kontra l-piraterija ma bżonn it-trasparenza il-miżura li għandna fil-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data kif ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-ħelsin tal-kelma hemm żbilanċ hawnhekk. M'għandniex naċċettaw il-piraterija u l-Kummissjoni trid tħares lejn l-impatt ta' dan il-ftejjim, sfortunatament l-evalwazzjoni tal-impatt għadu ma seħx. Il-protezzjoni tal-propieta hija importanti biex bekk inħarsu wkoll il-data u anke l-ħajja privata tan-nies. Propieta intellettwali importanti ħafna u għandha tiġi imħarsa imma wieħed ma jistax jinsa id-drittijiet ta' żgħir ta' ċittadini. Bekk rridu naħdmu flimkien f'din il-leġislazzjoni. Grazzi. Grazzi, kollegi. Għannat minn kellim għal-kaċ għaj? Nitlobkom biex tirrispettaw il-ħin allokat lilkom għanna t-min kelliema. Signora Kestinker, minuta. Eżis kollegi tijaj. Regoli eżistenti sabiex inħarsu id-drittijiet dwar il-propieta intellettuali u nġildu kontra falsifikazzjoni u l-piraterija ma nasibx li huma tajbin. Nirċivi ħafna l-menti ċittadini li huma verament inkwitati bil fat li m'hemmx biżejja trasparenza f'dak li huwa akta u dwar il-drittijiet bażiċi tagħhom u l-ħelsin tagħhom. Ma naħsibx imma illi akta hija l-problema. Naħseb illi l-leġislazzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea illi qed tikkawża dawn il-problemi. Għandna ġurisprudenza tal-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea illi tajdilna dwar l-effetti ta' drittijiet tal-konsumaturi f'dak li ju il-ksur ta' dritt għal privatezza. Il-problema mhijiex akta, imma regolamenti oħra tal-Unjoni li jistaw eh, ifixklu drittijiet ta' ċittadini tagħna. Sinjura Benova minuta. Grazzi ħafna, ċer, kollegi. Prodotti li huma folots fil-kummerċ dinji hija problema tikkawża ħafna telf għal produttur oriġinali u tfixkel ukoll il-proprjetà intellettwali u i ta' dannu għal proprjetà intellettwali. Ħafna xogħlijiet ukoll jintilfu. Ekta tista' tkun mekkaniżmu biex niġġieldu kontra din il-problema imma naqbel ma' dawk il kelliema li tkellmu dwar il-bżonn li jkun hemm trasparenza ma nasibx li nistaw nevitaw li kunem bilanċ bejn id-drittijiet ta' ċittadini tagħna li tant huwa importanti. In-naħa waħda ma tistax tinterferi ma' naħa l-oħra, drittijiet ta' kulħadd ridu jiġu rispettati. Grazzi. E, grazzi, ċer. Minix kontent bil-regolamenti dwar medicina ġenerika. Kenna problemi fil-passat b'dan, il-kol nafu. ħafna jitkellmu dwar negozju hawnhekk, dak li rridu ngħidu huwa li għandu jkun hemm eċċezzjonijiet għal individwi privati. Jista' jkun hemm. Jista' jkun hemm eċċezzjonijiet. Per eżempju, jekk għandek miżuri li waslu għal protezzjoni tal-konsumaturi ma li jistaw jkunu illegali fjom infusom, għonek għedin nitkelmu dwar qasam fejmem lebda interessi ta' negozju. Imma biss għandek eh, teknika, tekniċi u teknoloġija li fija fissa forsi mandiċ tintuża b'dan il-mod. Xinajdu dwar dan? Rridu ninkludu dawk il-kwistjonijiet li huma kontroversjali ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tad-data. Grazzi, President. Komissarju, hemm element ġdid li jiena nixtieq insemmi f'dan id-dibattitu dwar id-dikjerazzjoni 12. Nixtieq ngħidilkom li din id-dikjerazzjoni ingħatat eh, l-approvazzjoni tal-maġġoranza f'din il-Kamra u kien hemm bosta firmatarji. Kuntenta ħafna li nara dan qabel l-aħħar round ta' negozjati dwar akta. Imma tisaw tikkonsidraw dan bħala mandata negozjati li aħna dinnatu lilek dwar l-elementi bażiċi, il-Parlament jgħid jitlob li għandu jkun hemm aktar trasparenza u li il-test għandu jkun fiċ-ċentru tan negozjati qabel ma jkun hemm ratifikazzjoni. Nixtiequ li drittijiet dwar il-proprjetà intellettwali ma jiġux armonizzati skont dan it-trattat internazzjonali imma ċ ċittadini għandhom ikollhom il-ħelsien tagħhom il-rispettat kif ukoll il-ħajja privata tagħhom. Grazzi. Sur Bonds għal minutek joxbok. Grazzi, President. u in saqsu sa lima estent dawn l-ftejjim se jħarsu negozju u n-nis individwali. Dwar medicina, jista' jkollok il-każ fil-mediċina falsa li jħassru s-saħħa ta' dak li jkun jekk dawn jiġu iżati. Dawn jiġu prodotti f'pajjiżi fejn is-salarji huma verament baxxi. U dan jista' jiswa ħafna għal xogħlijiet fl-istati membri tagħna bekk għandu jkun hemm eh, sanzjonijiet kontra dawk il-pajjiżi li jaċċettaw din il-prassi. Kummissjoni imma trid tassigura illi meta jkollok ksur tal-liġi, dan irid jiġi attakkat u mhux il-konsumatur fuq l-iskala żgħira għanna u konna għamlu xaħġa dwar dawk li jamlu downloading illegali. Nistaw nkunu assigurati li dawn li dispozizjoni mux se jiġu inkorporati aktar tard. Grazzi ħafna. Is-senjura Zeddevjevska għal-minuta. Huwa b'sodisfazzjon illi nilqa eh, dan id-dibattitu dwar aktar wa pass fid-direzzjoni tajba isaħħaħ il-rol tal-Parlament Ewropew bħala l-istituzzjoni tal-rappreżenta l-ċittadini Ewropej. Staqt nisħa il il-Parlament Ewropew għandu dritt jiġi informat u konsultat mill-Kommissjoni Ewropea dwar il-negozjati fuq temiet ehm, maqbula fuq ehm, drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Fid-dibattitu tal-lum għanna kontenut eh, rik ħafna u nittama li jikontribwixxi għal ġejjieni xtaqt nġbet l-attenzjoni għal fatt li konfidenzjalità ta' negozjati ta' Kummissjoni Ewropea fuq akta waslu għal sentimenti negattivi fost eh, l-utenti. Stajna nevitaw dawn is-sentimenti li kieku l komissjoni Ewropea informatna mod aktar wiesa dwar l-isforzi tagħhom sa mill-bidunet. Fil-mistoqsija tiegħi bil-miktub il kummissjoni tkellim dwar ir-relazzjoni bejn akta u l-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Lichtenberg għal-minuta. Uh, Herr Kommissar, Sie haben uns versichert. Grazie ħafna. Kommissarju, inti assigurajtna il-irtajim akta mux sejbdel xejn. Madana kollu mux għatittuna opportunita opportunità illi nesprimu l-opinjoni tagħna fuq is-suġġett illi niformulaw pozizjoni tagħna u bekk nikkontribwixxu eh, bl-esperjenza legali tagħna fuq eh, danni kollaterali għat ċittadini u drittijiet tagħhom fl-Ewropa. Fil-fatt, eh, it-tedida tista' tkun ikbar minn dan it-trattat milli naħsbu. Irridu eh, nafdaw fil-kelma tiegħek għalfejn m'hemmx trasparenza jiena naf illi għanna imsieħba importanti ħafna kummerċali pal istati Uniti, imma l-Kommissjoni Ewropea tista' tagħmel dan għax ma naħsibx li jistgħu. Fuq il-kwestjoni tal-indikazzjoni ġeografiċi, jiena kont eh, qed nipparteċipa fin-negozjati, U fl europa nsqal illi qed nitkellmu fuq protezzjoni tad-ditta u din xi ħaġa li għandna naġġustaw. Dio komunitas ke klisame, inne prota. Anna żewġ kelima oħra mbagħad nifqu. Es Nibdew bil-Onorevoli Eisenhower l-ewwel. Ähm, kurz drei Punkte. Erstens natürlich Gratulation an die. Grazzi ħafna dik tliet punti li għannet eh, proset ħafna għad dikjerazzjoni bil-miktub fuq akta. Tini punti għandu xjaqsam ma' trasparenza u għandi mistoqsija l-komissarju. Komissarju, kif tispiega li għanna pala stati membri u eh, membri parlamentari tal-Parlament Ewropew li qed niddependu fuq assoċjazzjoni ta' ġitti ġifiri fl-Istati Uniti għandi test qoddimi u ħantik dan it-test li għandi u xta tek illi tassigurani illi din hija l-verżjoni oriġinali tat-test. Issa għandi mistoqsija. Huwa possibbli fuq eh, li niprovdu eh, problema li forsi tista terġa titfaċċa ehm, mhux b'mod daqshekk ovvju, grazzi. L-Honorable Ekstrom. Jekk ġabkom żommu kwit fl-awla. Grazzi ħafna, kol naqblu il falsifikari ħaġa ħażina. U l-ġlieda kontra prodotti falsifikatija tajba jaxħaġa tajba ċittadini u hija importanti wkoll għal negozju Ewropew kif ġant qal huwa tajjeb li nipproteġu il-drittijiet tal-awtur u anka drittijiet tal-dittaw. Hemm differenza bejn l-etimżu anka partiċelli oħrajn. Għanna tħassib serju eh, li tqajjem il-dawk li jiprofdu l-internet u negozji oħrajn involuti f'dan il-qasam u mħazba li dan iftejim jista joħloq dannu għall-izvilupp għal negozju Ewropew u kol joħloq problemi ta' kif nedu vantaġġ ta' teknoloġija ġdida. Lek, nappella l-Komissjoni, Iva, komplu għaddejjin bil-ġdida kontra l-falsifikar imma neħħu l-kapitlu fuq l-internet. Din tkun soluzzjoni tajba l-kulħadd, grazzi. Grazzi ħafna. Biex jgħalq id-dibattitu fisem il-Komissjoni, il-Komissarju de tal 5 minuti. Grazzi, Sur President, l-ewel net, xtaqt nirringrazzja l-membri kollha tal-Parlament illi intervjenew kemtejn qabel ma nalqu l-kapitlu f'Tokyo għanna eh, kontribut importanti ħafna ħna ħna tukkasu żgur. Fuq il-konfidenzjalità l-ewwel net permettu li nirrispondi xi żewġ mistoqsijiet tekniċi. Mistoqsija teknika dwar il-ftajim trips fuq is-saħħa pubblika jekk dan u se jistemma spliċitament fil-ftejm, jien najdilkom li Iva, najdu nirrikonoxxu l-prinċipju li nsibu f'deklarazzjoni ta' doħa fuq il-ftehim trips u saħħa pubblika datata fl-14 Novembru 2001 mid WTO fir-raba konferenza ministeriali ta' WTO f'Doha Qatar. Għalhekk qed nissemuha b'mod espliċitu hawnhekk. Kenna wkoll xi mistoqsijiet fuq privatezza U għal darboħra hawnhekk jekk tares lejn it-test illi qed jiġi diskuss bħalissa jintqal xejn dan iftejim mhux se jitlob parti li tat informazzjoni illi tmur kontra il-liġi jew ftehim internazzjonali inklużi drittijiet ta' għal privatezza. Hemm ukoll puntiħor fl-abbozz il qed jiġi diskuss illi jgħid illi qed nixtaqsam l-isforzar fil-ambjent diġitali li jkun konsistenti ma' kull parti interessata jippreserva u prinċipji li għandhom xaqsu ma' libertà ta' espressjoni u privatezza għal daqstent qed insemmu blot espliċitu dawn il-punti fil-ftejm. Kemtejn fuq il-medicina? Jiena ma nemminx li hemm problema bil-medicina mhux biss minħabba aktama minħabba wkoll bħalissa impenjati f'diskussjonijiet mal-Indja dwar dan. Intom tafu tajjeb illi fetħu talba ma' WTO fuq medicina u qed niddiskutu magħhom dwar dan u naħseb li se naslu għal konklużjoni dal-waqt. Konklużjoni li tkun apprezzata. Interromp il-President. Eżis kollegi, Sentemmu dibattitu jekk joġobkom tamlux u istorbju fil-kamra. Grazzi komissarju tista' tkompli. Nistanzit ukoll illi dawn il-punti mhumiex koperti mill-kapitli dwar id-dwana fakta għanna referenza espliċita minnħal oħra fuq pratika ta' licenzjar obbligatorja illi hija importanti ħafna. Finalment, fuq il-konfidenzjalità ma l-ebda problema li natu il-test dan huwa negozzi dawn ma negozjati plurinazzjonali bekk il-partit kollha madwar il-mejda jridu jaqblu fuq xsej sen noħorġu fil-pubbliku u dak li mhux se noħorġu fil-pubbliku. Ma fuq il-mistoqsijiet espliċiti jekk ikonniex possibilità li niddiskutu ftejim eventwali, għadżu mux ċarru s u ftejim, ek u ftejim imma inkunux pozizjoni li nidiskutu dan. Irridu nizgura li l komissjoni tikseb id-dritt fin negozjati tistaw taraw illi fisqarja l-istampa wara negozjati f'Washington najdu espliċitament partijiet ikollhom impenjati li jagħtu eh, test qabel ma jiffermaw Għal-daqsan diffiċ li tkun iktar espliċitu dwar dan. Grazie ħafna. u għal-daqstanti dibattitu. Issa inkomplu għal-votazzjoni.